li għanna qoddimna u l-prezentazzjoni tal-analizi tal-prezidenza Danisa, dikjerazzjoniet mill konsillu mill-Kummissjoni. Nixtieq nagħti merħba l signora Hele Torne Schmidt fissem il-Presidenza Danisa, Tija merħba lura hawnhekk fil-Parlament Ewropew għall-Kummissjoni għandna l-President Barroso. Naddu minnu fih għad-diskussjoni tagħna. L-ewwel net naddir kelma u l-mikrofonu lill-Prim Ministru Daniż il-Sinjura Torni Schmidt. Jek joġbok. President of the European President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kummissjoni Ewropea, mexxejja distinti tal-gruppi politiċi, membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa privileġġ u onur kbir għalija li nindirizza dan il-Parlament Ewropew għal darboħra.